ta' fl-artiklu 24 u e, jitkellem dwar fatt illi dawn il-persuni qatt ma jistgħu jiġu jitħallew barra minħabba s-sistemi tagħna. Grazzi. Grazzi issa. Mela, l-ġenda tal-lum dur lej il-rapport ta' Sinjura Jäger rwol ta' nisa fl-agrikoltura u iż-żoni rurali. Nadu minnu fih għal-rapport tera l-erba' minuti. Grazie President, Komissarju. Pala rapporter tal-EP fuq dan il-rapport ta' auto-inizjattiva fuq rota nisa dan ir-rwol l-agrikoltura u zoni rurali eh, jiena kelli n-wol illi njed battitu fuq il-mod kif jaħdmu nisa f'dan il-asam u li nagħtu prioritajiet aħna rridu naċċertaw illi jkun hemm indas għal persuni madwar ir-reġuni tal-Unjoni Ewropea. Zvilup eh, li għandek tisir ħafna, eh, tixqalab ħafna fil-zvilup fil blit imma dan rridu nevitaw. Għalix dak li kun jirti kollu eh, ċans li jibqa u ma jċaqlaqx l-lajn il blit u xlajn il-blit. Kienem ħafna fajt li saru li ma pozittivi f'dan għasam ta' agrikultura u zoni rurali, ma ħna s-sanamlu aktar. U dan ifisser biex nagħmlu sforzi differenti f'oqsma differenti u aħna rridu naraw l-importanza li nħarsu lejn il-potenzjal tal-ħtiġijiet tan nisa f'dan il żoni rurali. Nużaw dan il-potenzjal l-esperjenza turi li kwalità tal-ħajja u li kura potenzjal għal eh, kummerċ u li miktar u ħafna kbar jekk in-nisa jiddaħlu stampa u eh, rajna tul iż-żmien li permezz ta' programmi ta' appoġġ għan nisa kienem zviluppi importanti u e, ħil ta' progress e, f'dan il-qasam u naħsbu li dan nistgħu nikomplu naħdmu fuq u taħt it-tieni pilastru kif ukoll permezz mekkaniżmi oħrajn ta' promozzjoni u nistgħu naqdu l-sforzi tagħna madwar l-Ewropa wkoll fil world ta' agrikoltura n-nisa jaqdu rwol siwi ferm fiex fi snin li għaddew dawn taw ħafna dik li hija l-diversifikazzjoni kunżum jkun żomm aġġornati mal iżvilupp tas-suq sa' multifunzjonalità dan tsir aktar realtà kull ma jmur il brizi agrikoli jagħtu opportunitajiet interessanti u mhux biss li wieħed jikabbar eh, l ġuħat tar-raba u jipproduċi l-ikel nistgħu nisfruttaw aktar aħna nistaw inwet u koll din e, dan billi nejnu nindaħlu n-nisa f'dan il-qasam u koll kolem kualitajiet u ħiliet differenti jandom jintużaw u jintarfu għahjar ġifiri jina u nekket nirrekomanda kollox il-nisa jaqdur għal sħif fil-tqassim tal-rizorsi madwar l-agrikoltura, dimensjoni l-agrikoltura u dimensjoni reġjonali. N-nisa jridu eh, jihdu rwol sħiħ fil-responsabiltajiet, fil-dmirijiet tagħhom u anki f'attivitajiet li għandhom xaqsmu ma' eh, assoċjazzjonijiet waqdita għall-agrikola u għal bdiwer ikun hemm assigurazzjoni għal dawk in-nisa kollha li jaħdmu fil-qasam tal-agrikoltura u industrija rurali jrid ikun hemm dialogu xira Illi eh, ikun jista li eh, aħna permezz fil-fat fil-Komunità Agrikola stajna nadottaw. U eh, għal-vot għada fil-fat ħatma resa emendi. Dan juri li nesċi nansibu kopra besa ferm illi ġabar il-rapporċ tal-gruppi kolla. Kiku kien, jekk aħna għanna vot unanimu, dan ħajja tiktar saħar rapport u jfisser li komissjoni jkun sil li jihdu bis-serjetà. Niringiet il-kollegi kollha, mod partikolari Shadows, tal-xogħol kbir illi għamlu. U diskussjoni tajba li kena fuq CAP wara s-sena 2013 għandu jqis ir-wol tan-nisa u fid-dinja agrikola u rurali u eh, ah, jina ċerta li dan ħajkun rapport istis eh, għal dan id-dibattitu u ħajwasal għal kontribut eh, siwi għal dak li hija għadhom diskussjonijiet relevanti grazzi tas-sew. Grazie, cominciamo il catch di aria. Grazzi nadu għal-kaġdijaj, il-Sinjura McGuinness. Grazzi jena nifraħ l-rapporter għal xogħol tajab tagħha u tax xogħol siwi tagħha li la taqmel tul dawn nisnin kolla kollha u għetni kompliment għal xogħol li m'hemmx ċes u dan ir-rapport jenix xi nixbet attenzjoni għal ħafna paragrafi fiha fi żmien li għandi dispożizzjoni paragrafu 4 għattajje tajjeb rigward nuqqas ta' baġit tal-agrikoltura mod ġenerali, paragrafu 10 dwar teknoloġija ġodda fi żoni rurali joħtiġa il u l-aċċess għal broadband. Naħseb li paragrafu 34 huwa mod partikolari importanti fejn in-nisa irridu jkunu rappreżentanti mod adeguat f'kull entità ekonomika u soċjali f'dak li hija agrikoltura kollha sabiex taħita deċiżjonijiet jittieħdu kemm in-naħa ta' perspettiva ta' nisa kif ukoll tal-irġiel u dan sabdan importanti ferm u jispeċini ngħid illi l-wiċċ ta' ħafna qdiet tal-bdiewa wis eh, eh, qed tixxaqleb lejn irġiel u aħna rridu nirranġaw din is-sitwazzjoni. Nix ngħid il-Kommissjoni rridu jkunu jafu l-problema ta' dawn il-bdiewa ta' nisa u l-irġiel bħalissa hija nuqqas ċerta sa dwar dibattitu riforma ta' CAP u jiena nitbża il-ħafna bdiewa jippruvaw jibastru minn qabel ser jiġi dawn il-reformi u iktar edin nizidu l-ispejjeż. Jena nishtiq li twasal dan il-messaġġ il-Kommissjoni. Grazzi. Grazie la parola all'onorevole Ticau. Grazie signor Ticau. De muncă. Lipsa acestora înseamnă venit... Il ħassib eh, prinċipali tan nisa li memx bżejjed postijiet ta' xogħol. Allon n nisa m'għandhomx xtama, m'għandhomx flus eh, għal-xjuħ u dan qed wassal għal-faqar. U mbagħad għandek it-tfal, is-servizzi soċjali. Tini importanti ferm. Importanti li ntejbu il-ħajja produttiva tal-persuni dan ir-raġuni. Importanti naw il-fondi strutturali biex ikonna rimedi u uh, biex nkun nistawet u politika illi tiffaċilita l-aċċess għal kulħadd tas-servizzi pubbliċi. Irridu nispettaw l-impenn tagħna biex eh, nħarsu l-impenn tagħna għal broadband internet fi żoni rurali, turizmu rurali, li huwa MCS fuq il-SMEs, ta' agrikoli, ta' fil-familji, u din tista' taqgħet il-ħajja tal-familja mal-ħajja ta' ħajja tax-xogħol u bad iħeġġeġ ukoll dawk il-persuni li jibqgħu fil-żona rurali. Grazzi, il-Honorable eh, eh, Harkin. Grazzi, jina nilqa dan il-rapport f'waqtu minn Senjura Jegle u jina u koll ringrazzja tal-kooperazzjoni tajba ħafna. Mux ħafna personi persuni realizzaw l-42% ta' daw kelli huma qegħdin jaħdmu eh, fil-qasam agrikol huma nisa u 8 minn kull 10 3 eh, minn kull 10 entita hija mexxija minn nisa u aħna nilqa li nibqgħu għaddejjin nimxin fuqha din naħdmu fuqha biex nilħu l-għanijiet sa' 26 jixtikuna ħafna servizzi u attivitajiet għal xogħol ħajja ta' kuljum. Naħseb li dawn is-servizzi se jinkludu affarijiet bħal kura ta' saħħa, servizzi ta' kura, edukazzjoni, um, passatempi u l-broadband. Eh, u importanti li dawn mhumiex biss eh, orientati lejn is-suq irrid ikun hemm assigurazzjoni tajba għan nisa li jaħmu f'dan il-qasam sabiex il-ġejjini tagħhom u l-pensjonijiet tagħhom ikunu nigarantixxuhom. U wkoll importanti li l-ħtiġijiet il-ħiliet imprenditorjat, imprenditorjat tan-nisa jikomplu naħmu fuqhom u li dawn ikunu valuti fuq il-tiħi deċiżjonijiet fuq livell lokali reġjonali kemm faqdiet ta' bidja kif ukoll kull tip ta' entitajiet fuq deċiżjonijiet għandhom impatt kbir li ħajja ċerta illi n-nisa ħajkollhom rwol b'saħħtu fl-agrikoltura kieru qudiem. Grazzi. Se la parola all'onorevole Ferreira. Grazie signor Ferreira. Grazzi. is sitwazzjoni tan-nisa fil-qasam tal-agrikoltura fil-dinja rurali tirrifletti l-kriżi kbira illi eh, qed naraw fil-politika li għandna bħalissa bħal dik li CAP in-nisa jirrappreżentaw 42% ta' persuna persuni fl-agrikoltura madwar l-Unjoni Ewropea u biċċa kbira minnhom qegħdin jaħdmu fuq il-irtizzet tal-familja u dawn qegħdin jitlaqtu bi kbir eh, mod partikolarment ibes mill-fat illi ħafna minn dawn il-ċitet qegħdin jinqerdu u eh, imprizi ħafna qegħdin jinqerdu minħabba riformi ta' CAP. U, dawn u kol qed jitlaqtu minħabba xogħol prekarju faqaru, nuqqas ta' xogħol u dan eh, jkun aggravat minħabba il-politika uh, kontra il-protezzjoni. Ġifiri, għonek mux klim fi ħbis neħtiġu, aħna rridu naddu miklim għal-fatti, aħna rridu nkun rispettaw uh, saħħu r-għol tan nisa f'dan il-qasam u nejnu biex saħħu dan l-qasma tal-mumma il-servizzi pubbliċi, għas-saħħa, edukazzjoni servizzi tal-familja fil-osma rurali u koll għal-faċilitajiet ta' divertimentu passatempi għalli ma jkunx hemm dan l-eżodu rurali lej l-urban. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Nicolescu. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Personal, cred că cele mai importante părți ale raportului. Grazzi, signora President. Naħseb l-aktar partijiet importanti tal-rapport huma dawk li trattaw il-kondizjonijiet eh, ta' ixin f'dawn iż-żoni rurali. Ir-rwol tal-Fond Agrikolu Ewropew l-Iżvilupp fil-modernizzar tal-irħula. Dan huwa importanti x'għadir rridu naraw ukoll fil-ġejjini fis-CAP biex bekk innaqsu id-distak bejn li bliet u zoni rurali. Punt ieħor, l-Istati membri il-ġodda irridu jimodernizzaw l-infrastruttura bażika tagħhom. Dan għandu jkun element vinkolanti fil-fond. Umbat, għanna popoluzzjoni li dejjem edha tixxi aktar fost il-bdiewa Hawnhekk irridu allura nappoġġaw il-bdiewa żgħażagħ u ninvolvaw aktar żgħażagħ f'din il-professjoni. Grazzi l-aħħar intervent l-Onorevoli Dancila. Președinte, doresc să o felicit pe doamna Egle pentru abordarea avută în cadrul acestui raport. Consider... Jiena xtaqt nifraħ li rapporter għall approċ tagħha fir-rapport naħseb illi l-arfin tar-rwol tan-nisa f'dan il-qasam huwa vitali kif ukoll għal dak li għandu x'jaqsam attivitajiet ta' diversifikazzjoni ta' imprizi. Irridu ovvjament nisqu l-iżolazzjoni u l-faqar li affettwa in-nisa f'dawn iż-żoni rurali u għandna bżonn miżuri effettivi biex bekk eh, nimmiraw il-dawn il-nisa f'dan il-qasam. Huwa importanti wkoll li ntejbu l-kondizzjoni ta' għajxin ta' dawn il-nisa billi nirregantixxu aċċess għall edukazzjoni għal taħriġ matul il-ħajja, servizzi ta' saħħa, kif ukoll għal servizzi eh, tal-familja opportunitajiet ndaqs fiż-żoni rurali jeħtieġu l-involviment tan-nisa fil-produzzjoni u attivitajiet oħra illi iżommu id-diversifikazzjoni eh, f'dan il-qasam. Il-Kummissarju Reding issa. Grazzi, President. Qabel xejn ringrazza l-rapporter u l-membri tal-Kumitat Agri għaliex huwa importanti li naffrontaw dan is-suġġett. Il-Kummissjoni taf sewwa r-wol essenzjali li n għandhom fl-agrikoltura u fiż-żoni rurali. Hawnhekk naraw kompitu għal politika ta' żvilupp rurali Il-regolament ta' żvilupp rurali jagħti appoġġ għal numru ta' oqsma li huma importanti għan nisa f'dawn iż-żoni rurali, it u l-iżvilupp ta' mikrointraprizi, aktar valur għal prodotti agrikoli kif ukoll postijiet fejn dawn ikunu jistgħu ibjew il-prodotti tagħhom. Dawn huma eżempji biss politika svilupp rurali u kol sejjejn biex nissa jkollhom bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja pereżempju għandna wkoll faċilitajiet bħal eh, ċentri għal kura ta' tfal u għal kura tal-anzjani jistaw jina ta' aktar appoċ kif ukoll servizzi ta' trasport u infrastruttura dawn ukoll eh, ikun jistaw jihdu l-appoċ. Issa s-situazzjoni f'dawn il-żoni huma eh, differenti ħafna minn stat membru għalli, anke għal dak li nxaqsam possibiltajiet u ħtiġijiet tan nisa L-istati membri u reġuni irridu jenalizzaw bir-reqqa situazzjoni u jfasslu miżuri adekwati brabta mal-kondizjoniet lokali u jqisu problemi speċifiċi li jitfaċċaw in-nisa. L-istati membri jistaw per eżempju għatu preferenza l-nisa għal dak nxaqsam ċerti miżuri. Minn barra dan l-istati membri jistaw jużaw mezzi finanzjari biex ikun hemm fondi ta' garanzija biex bekk ikollhom aċċess għal kreditu. Nisa wkoll għandhom ikollhom rol importanti fil-programm leader fejn hemmhekk għandhom juru l-interess speċifiku tagħhom u l-potenzjal speċifiku tagħhom biex bekk huma jkunu jistgħu jutilizzaw il-potenzjal ta' żona fejn jgħixu. L-Kummissjoni taqbel il-kun utli li jkun hemm aktar data dwar din is-sitwazzjoni tan-nisa iżda specialment fid-dawl tal-istati membri u eh, u sejħa tagħhom għal simplifikazzjoni ikun diffiċli nikkonvinċuhom għal aktar pizijiet eh, piżijiet marbutin mar rapportaġġ Iżda għal dik id-data li hija possibbli l-istatistika għandha tiġi eh, prezentata u analizzata skont il-ġeneru. Il-Kummissjoni se tinkludi data dwar in-nisa fir-rapport tal-progress tagħha għal dak li ndu xaqsam il-twetti tal-istrateġiji għal għal dawn iż-żoni. Punt importanti ħafna hawnhekk f'dan il-qasam huwa l-iskambju ta' esperjenzi. Dan il-kuntest jiena xtaqt niġbed l-attenzjoni tagħkom għal Network Ewropew l-Iżvilupp Rurali u il-networks um, lokali li jintuz, jistaw jintużaw biex huma jagħmlu dan l-iskambju ta' esperjenzi u tkun ħaġa tajba jekk aktar assoċjazzjoni tan-nisa ukoll jużaw din in-network eżistenti biex bekk huma jkunu jsejmlu kuntatt ma' nisa oħra eh, f'żoni rurali oħrajn. Grazzi. Nalqu d-dibattitu votazzjoni is-seħ għada ehm, f'nofsinhar. Issa, skont l-agenda, għanna r-rapport ta' l-Onorevoli Marinescu dwar